Herr Premierminister und Präsident der Sir Prim Ministru, President uh, tal-Eurogroup, Jean-Claude Juncker, President Valéry Giscard d'Estaing, President ta' l bank Ċentrali Ewropew, Jean-Claude Trichet, Komissarju, Almunia, Chairman ta' l komitat ta' l affarijiet Ekonomiċi, Isur Perez, Kollegi, sinjuri, fl ewel ta' Jannar tal-2009, il-munita tagħna l-Ewro ċelebrat l-10 snin tagħha u llum fil-Parlament Ewropew qegħdin niċċelebraw waħda mill-iktar deċiżjonijiet importanti li ħadet l-Unjoni Ewropea. Il-kreazzjoni tal-euro kienet żvilupp importanti għal komunità li qiegħda dejjem tikber u koll għal kummerċ simplifikat fil fissu uniku. 10 snin ilu, ħadax il-pajis bidlu il-munita tagħhom. Kienem bżon ta' kuraġġ u determinazzjoni u għara 10 snin issa nistaw naraw li l-euro għanda ħafna fiduċja u offrit ħafna benefiċċji għal um, nies u għal pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u fiż-żona euro. Iż-żona euro saret uh, importanti ħafna l-istabilità ekonomika u għal fatt li ħafna mill-kummerċ li jsiru għal kummerċ intern u allura issa il-grupp tal-Ewro huwa preparat ħafna ħjar biex jipproteġi ehm, lil grupp minn xokkiet esterni. L-Ewro rrit li kienet element deċiżiv l istabilità u ħelsitna mill waħda mill-lar kriżijiet finanzjarji sa mit-tletinijiet. Dan kien fattur ta' stabilità. Situazzjoni fl-Unjoni Ewropea fawissu ta' sena l-oħra kieku ma kienieċ l-ewro kienet tkun ħafna iktar ar. Kien l-idea tal-Irlanda li kienet mill-quta mill-kriżi finanzjarja. U l-fatt li għandha l-euro enet biex din ehm, ma ġietx mill-quta ħażin ħafna mill-kriżi finanzjarja. Dan qed joffri integrazzjoni ekonomika ħjar. Jfisser li hemm deċiżjonijiet komuni li qegħdin jittieħdu f'din il-familja tal-ewro. Il-membri ta' l-Eurozone jitkellmu flimkien u jiddeċidu x'nu ma l-aħjar proċeduri għal kull wieħed waħda minnhom. Din kienet ta' sinjal tajjeb ħafna li l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel deċiżjonijiet b'saħħithom biex tikkrea futur komuni bażat fuq il-prosperità. Illum il-moneta unika hija meqjusa bħala waħda mill-iktar żviluppi pożittivi tal-Unjoni Ewropea minn bosta ċittadini. Hija waħda mill-elementi importanti tal-integrazzjoni Ewropea biex nassiguraw il-futur tagħna rridu nissiguraw l-istabilità ta' munita unika. Dan huwa l-uniku mod ta' kif l-euro tista' tibqa' fattur ta' stabilità u tipproteġina minn turbulenzi fid-dinja. Illum aktar minn nofs l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea adottaw l-euro. Ftit ġranet iru, l-Slovakkja saret is-16 membru tal-żona euro. U jina ċert li meta niċċelebraw għallu is-snin tal-euro li mis, ikun hemm ħafna iktar pajjiżi msieħba fl-euro u xi darba wkoll l-Istati membri kollha jadottaw din il-munita unika. Dan żgur ser isaħħaħ iż-żona ewro kollha, mod partikolari għaż żgħażagħ fl-Ewropa dan ikun simbolu ta' futur stabbli u ta' paċi. Illum, l-ex-president ta' Franza, Sir Valéry Giscard, jataw, għaw kol Helmut Schmidt, l-ex-president ta' Lussemburgu, jew wieħed mill eh, dawk li bnew eh, il-munita unika. Jena naqbel ma' Helmut Kohl, ma' Sur Mitterrand, Sur Jacques Santer, għandek rajnieh fil-video. Dawn kienu n-nies li introduċaw l-ewro. Helmut Kohl għal fl-1998 li il-munita hija mod sa kif tħallas. Però din hija ħafna iktar minn hekk għandha x'taqsam ma' l-identità kulturali u hija mod ta' kif nuru stabilità politika. Għawek fl-Unjoni Ewropea bl-intelligenza Kolla u bid-diversità kollha ta' dan il-kontinent, diffikultajiet kollha li hemm fil-kontinent, miljuni ta' nies qegħdin jużaw din il-munita unika. Din hija xi ħaġa ferm kbira. Sinjuri kollegi, fissem il-Parlament Ewropew, nixtieq nifra lil eh, l-arkitetti kollha tal-Ewro, mod partikolari dawk tal-Bank Ċentrali Ewropew, rappresentati mill-President Jean-Claude Trichet. U il-President ta' qabel, Isul Dahlenberg. Il-valur tal-Bank Ċentrali Ewropew ma għandu importanza kbira. Nishtiq nirringrazzja l-Alexander Lanfalusi il-President tal-Istitut Monetarju Ewropew, il-Parlament Ewropew u il-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi, immexxi Missur Falgo. Uh, dak iż-żmien. Matul is-snin taw il-kontribut tagħhom biex inkunu nistaw naslu għal għatmim ta' dan il-proġett. Il-Komitat l-Affajiet eh, Ekonomiċi l-lum eh, meċi mis sur Peress. Għanna nir-ingrazzjawom għal specialment għal ċelebrazzjonijiet li għedin isiru l-lum. Għaxa jisnilu? twafqet l-euro u din waslet għal kooperazzjoni iktar mill-qrib. Nixtieq nirringrazzja l rappresentanti tal-żewġ istituzzjonijiet, Sur Jean-Claude Juncker bħala President tal-Eurogroup u kol President tal-Bank Ċentrali Ewropew Jean-Claude Trichet. Nixtieq nirringrazzjahom ħafna. Feluq l-10 snin nixtieq nixtiequ ħafna iktar suċċess l Munita Unika l-euro u nishti u li kunem futur sabiħ u nishtiq nara ħafna iktar nisa hawnhekk, nixtieq nirringrazzjakom tal-li ġejtu hawnhekk u tal-li tajtu l-attenzjoni tagħkom. Grazzi. Und ich darf jetzt den Präsidenten der Europäischen U issa nixtieq nagħti l-kelma lill President tal-Bank Ċentrali Ewropew, Sur Jean-Claude Trichet. Sir President, Prim Ministru, Sinjuri, dan huwa ta' onur li jataw għal din il-laqa li qed tiċċelebra waħda mill l-iktar fajt importanti fl-Ewropa. Din l-idea kienet ferm importanti u issa hija minn suġa f'dawn eh, fl-istorja tagħna. Kien hemm ħafna li ħassew li din qatt ma kienet ser isseħħ u li kienet ser tfalli, però għal miljuni ta' ċittadini Ewropej il-kreazzjoni ta' l-euro kienet waħda mill-iktar fajt importanti. Waħda mill-affarijiet tal-fundaturi Pal Schumann, De Gasperi, Pierre Verman u oħrajn. Nishtiq nirringrazzjaw ukoll lil kapijiet ta' gvern ta' stat li konvinċaw lil l-Ewropej li qegħdin rappreżentati hawnhekk mill minn President Valéry Giscard d'Estaing. aqra? ma kienx ikun hemm l ewro Minn mindu daħlet l-ewra kien hemm iktar stabilità. Kien hemm stabilità ta' prezzijiet li kienet ta' vantaġġ għall-ċittadini kollha Ewropej tipproteġi t-dħul u tnaqqas l-ispejjeż tal-fondi u ttejjeb tiffaċilita l-investimenti fl-ekonomija Ewropea. Iġib iktar trasparenza tiffaċilita l-kummerċ u integrazzjoni ekonomika. L-aħar sur kienu ta' dimostrazzjoni tal-benefiċċji tal-euro u speċjalment f'dan iż-żmien ta' kriżi finanzjarja. U aħjar li tkun fuq uh, dajsa kbira u b'saħħitha milli fuq dajsa żgħira u instabbli. U fl-Ewropa kieku ma kenniex din il-munita unika, kieku ma konniex inkunu nistgħu nieħdu l-passi meħtieġa b'mod daqshekk effettiv. Ħafna mill-istati membri tagħna kieku kienu jispiċċaw għarriħom mingħajr l-ebda għajnuna kien hemm rispons tajjeb ħafna mill-Banik Ċentrali u flimkien il-koll u rejna li anka fil-maltemp l-Ewropa tista' tieħu id-deċiżjonijiet meħtieġa, deċiżjonijiet tajbin. Aħna eh, nħossu li dan is-suċċess U grazzi għall-istituzzjonijiet, eh, il-Parlament Ewropew kellu rwol importanti ħafna. Il-Parlament kien eh, l-ewwel istituzzjoni fl-Ewropa li jagħmel proposta għal munita unika fit-62 u minn mindu ġi stabilit il-Bank Ċentrali Ewropew kien hemm ħafna dialogu, dialogu importanti li jinvolva aktar minn 50 smieħ mill-membri tal-boards tal-Bank Ċentrali Ewropew u mill-kumitati id-dialogu bejn il-Parlament u l-Bank Ċentrali Ewropew u affermi importanti fil rigward tal- fatt li il-Bank Ċentrali Ewropew tkun tista' tesprimi l-opinjonijiet permezz ta' rappreżentanti eletti. Sinjuri, fl-ewwel snin tal-eżistenza tagħha l-Ewro kellha tiffaċċa tlet sfidi l-istabiliment ta' Bank Ċentrali Ewropew, il-kreazzjoni ta' munita ġdida stabli u dawn l-sfidi irbaħnijom b'suċċess u l ewro illum hija stabilita u dan huwa żmien ta' ċelebrazzjoni u jina kommos ħafna, pero aħna issa wkoll sfidi ġodda u ser ikollna sfidi iktar il-qoddim u rridu nkomplu naħdmu biex nindirizzaw dawn l-sfidi. Nixtieq insemmi tlieta mill-sfidi. Il-kriża finanzjarja din u rrit li kien hemm xi djufija fis-sistema globali finanzjarja u aħna qed namlu ħilitna biex nindirizzaw dawn il-problemi u it-tieni pont huwa il laqda monetarja Irid ikun hemm politika monetarja li timmira lejn l-istabilità tal-prezzijiet u politiċi ekonomiċi b'saħħithom li huma fl-interess tal-Eurogroup. Hemm sfidi ekonomiċi bħal pereżempju l-implementazzjoni tal-Stability and Growth Pact, eh, xogħol biex nagħmlu l-ekonomija tagħna iktar produttivi u iktar dinamiċi dan il-Eurozone. Tillet punt huwa eh, tkabbir meta bdejna 10 ehm, snin ilu konna 11 il-pajis u issa zdidna għal 16 u dan huwa dinja sfida ferm importanti u ta' ispirazzjoni għal eh, Kunsil ta' Governanza tal-Bank Ċentrali Ewropew. L-Ewro hija ferm importanti U dak li huwa importanti illum liktar huma l-isfidi li għadhom iridu jiġu u jekk aħna niffaċċjawhom b'mod tajjeb dawn jistgħu jiġġeneraw dawn l-idejat eh, saħħithom li qed nirreferi għalihom u li mexxewna l qudiem sissa fi triq tal-istabilità u l-prosperità fl-Ewropa. Grazie. Trichet, nous vous remercions pour Nixti nirringrazzjak eh, sur Tirxe għad-diskors tijak u ta' dedikazzjoni kontinwa tijak. Nixti indura l ex prezidenti u nixti nil-għakom minn Nicole Fonten, Nikabaron eh, Tesco, Sir Hench u koll. Nixti nirringrazzjakom tal-li edin mana għawnek illum. Issa il-Prim Ministru u ċer tal-Eurogroup Jean-Claude Juncker għandek il-mikrofonu. Presidenti tal-Parlament Ewropew, Presidente membri kummissari Signuri. sinjuri Matul dawn l-aħħar 50 sena l-Ewropa f'na drabi u rrit l-abilta tagħha sabiex eh, tfassal pjanijiet ambizzjużi u rrit ukoll l-abilta li tiżviluppa l-ispirtu neċessarju u biex turi d-determinazzjoni neċessarja sabiex taċċerta li l-ambizzjonijiet kollha huma implementati bisħieħ. L-Unjoni Ewropea eh, nefissa u l-aħjar eżempju tal dan u nistess nistgħu ngħidu assu intern it-kabbir li nenaqdu ġeografija ma l-istorja Ewropea nistess nistgħu ngħidu għall-Unjoni Monetarja u Ekonomika illum qed niċċelebraw l-10 anniversarju ta' din l-Unjoni. It-triq lejn il-ħolqien ta' Unjoni Monetarja u Ekonomika u l-introduzzjoni tal-Muniti Unika kienet triq ferm twila kien impuls mir-rapporti tal-bidu fl-1970 għallek kien proċess twil kellna l-serb monetarju, kellna sistema monetarja Ewropea, kellna il in u kol tal- l jemju fl-1996 u design un bat it-trattata Maastricht fl-1992 kena l-presidenzi Olandiżi u Franċiżi, le kellna il-le ta' Franza u Danimarka. Umbat. E, Nisan għajdu ngħidu li triq ma kienieċ faċli kienet triq diffiċli kien hemm eh, ħafna eh, nies li ma qablux kien hemm ħafna nies fi sferi politik ċi u akademiċi u dawk fil-banek ċentrali li ħasbu li Unjoni Monetarja u Ekonomika eh, miex possibli mandiġ titwetta u kiku kella titwetta u maħasbu li l-munita unika kienet tkun dajfa minar futur. Jena nisċi eh, nisfrutta eh, din l-opportunità, ġifiet nitkalmu dwaqs l-10 anniversarju biex nati ġieħ lil dawk li ħolqu l-euro Sur Vena, Sur Kol, Sur Meteran, Is-sur Gissard Destang u oħrajn. U għal darba oħra hawnhekk nixtieq nagħti l lill-viżjoni tagħhom, lid-determinazzjoni tagħhom u l-impenn tagħhom lejn l-Ewropa dawk li jessemmejt u oħrajn magħhom ma ma setawx eh, jimmaġinaw li l-pjanijiet politiċi tagħhom se jkollhom suċċess daqshekk malajr mill-ewwel ta' jannar ta' din is-sena għandna 16 l-istat membru fi zora euro u fl-euro u miljoni ta' ċittadini li qed jużaw l-euro għalhekk l-euro sar sinjal ċar ta' integrazzjoni Ewropea huwa magħruf fid-dinja kollha. L-euro huwa ankru ta' stabilità iħares iċ-ċittadini mill-ar konsekwenzi ta' kriżi finanzjarja u wara 10 snin huwa ċar li l-euro kien ta' suċċess. U ħadd ma jista' jisfida dan il-punt għal daqstant l-anniversari u ma e, eh, siwa jekk aħna inħarsu lejn il-futur. Irrid ngħid ukoll li minkejja l-importanza li narfu kemm għamilna x'progress għamilna, it-test il-veru għal koeżjoni tal-oro għad irridu naddu minnu sena tal-2009 se tkun sena diffiċli għall-ekonomiji fiż-żona euro u għal ċittadini Ewropej u se jkun hemm ħafna eh, sfidi li se jkollna niffaċċjaw kemm fuq livell intern kif ukoll dak estern. Fuq livell intern il-gvernijiet fi żona euro se jkollhom bżonn jaħdmu flimkien sabiex jaħdmu fuq eh, l-impatt tal-kriżi ekonomika u se jkollhom bżonn jinvestu fi strutturi eh, fil-ekonomija sabiex ikunu jistgħu jibnu futur ċirkustanzi eccezzjonali jeħtieġu miżuri eccezzjonali ma nix ninsew li l-effett ta' ħarsin tal-euro fl-ekonomija huwa importanti imma aħna għandna dan il-ħarsin għax il-fat li wieħed għat ma' zona Oro e, e marka ta' kwalità ġifiri dawk li l irnexxilhom jaddattaw xi kriterji partikolari. Il-protezzjoni li nieħdu mill-euro hija marbuta mal kredibilta tagħna u l-kredibilità li nimplementaw dawn il-politiki dawn huma l-benefiċċji ta' unjoni monetarja u ekonomika aħna għandna nħarsu eh, l-ksib sabiex nkunu nistgħu nisfruttaw eh, l-opportunitajiet kollha ta' munita unika fuq livell estern se jkollna bżonn nitalmu mill-kriżi finanzjarja. Hemm rabta diretta bejn il-kriżi tissa attwali fl-Istati Uniti u fl-istess ħin l sbilanċi li hemm fid-dinja kollha nuqqas ta' trasparenza dak li għandu xasamma responsabilta u nuqqas ta' integrità wkoll fis-settur finanzjarju dawn xprunaw il-kriżi li nerġaw nibnu l-istabilità fil-ekonomiji finanzjari fuq livell globali dan ifisser riforma ta' sistema finanzjarja kollha rridu neħħu koll l-izbilanċi sinifikanti li jeżistu bejn il-konsul globali u tfaddil il-bini jirrikedi l-ekonomiji fl-Amerika, fl-Azja, fl-Europa li dawn jaħdmu minn kejja l-progress il-rappresentazzjoni internazjonali tal-euro eh, hija frammentarja u ħafna drabi eh, interessi oħrajn li jiddaħlu interessi li miex tajbin, għalek l ma, ma jistax weta ir-wol tijaw mod sħiħ u bekk ma nis hemm dawk li ma jistawx jieħdu l-vantaġġi ta' unjoni monetarja u ekonomika iva progress sar imma l-unjoni eh, monetarja u ekonomika eh, hija xi ħaġa politika għalhekk irridu nużaw dawn l-10 snin li ġejjin sabiex nibnu eh, setat politiċi tagħna kemm fuq livell intern kif ukoll fuq dak estern. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Prim Ministru Juncker għan diskors tiegħek u l-isforzi kollha tiegħek u issa nixtieq naddi l-mikrofonu li l-Kummissarju responsabbli Sur Almunja għandek il-mikrofonu. President tal-Parlament, Prim Ministru, Presidenti, Sinjuri. Għaxar snin wara li Nida l-euro jena naqbel mal-maġġoranza ta' dawk fl-awla pala bnidem Ewropa u jena gburi ta' suċess tal-euro u jena nixiq nifra l-Parlament għal din l-inizjattiva li neċelebraw il-lum għawnek fil-plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu għet neċelebraw l-10 anniversarju tal-euro. L-euro u l-Unjoni Monetarja u Ekonomika dawn huma ma Eh, ta' suċċess, suċċess li nistaw narawħ. Matul dawn l-aħħar 10 snin l-euro wasal għal ħafna benefiċċji għal membri kollha taż-żona euro u dan din il-monita tkompli tagħmel hekk kif aħna qed ngħaddu minn kriżi finanzjarja li qed tiżdied f'għaxar snin biss l-euro kiseb reputazzjoni ta' saħħa u stabilta. Il-monita hija t-tieni monita fid-dinja U minħabba ir-wol li din il-monita għanda fil-level internazzjonali u fl-ekonomija internazzjonali ħafna drabi tiġi imqabla mad-dollaru bħala strument għal kummerċ kif ukoll pala mezz ta' ħlas fil-finanzi internazzjonali. Il-monita hija parti mill-ħajja ta' kuljum ta' kważi 330 miljon persuna fis-16 il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea aħna l-koll fil-portmani tagħna aħna għandna dan is-simbolu ta' identità imqasma il-mix bis monita imma l-euro huwa parti importanti tal-proġett Ewropew tagħna u jurina l-benefiċċji li aħna ksibna mill-integrazzjoni Ewropea, integrazzjoni li bdiet xi nofs seklu ilu. L-euro wasal għal inflazzjoni baxxa u rati ta' immax li huma baxxi għandna qafas ekonomiku li huwa fokat fuq l istabilta l-euro u kol saħa l-investiment u l-kummerċ bejn l-istati membri L-euro ippermetta ippermettilna noħol u 60 miljon impjeg fi zona euro, iġifir tlet darbit iktar mill-10 snin ta' qabel il-munita ħejjit l-integrazzjoni finanzjera u l iżvilupp tas-suq intern eh, ħarset iċ-ċittadini mill-izbilanċi finanzjarji u l-manita hija importanti ħafna l-istabilta mhux biss fl-Unjoni Ewropea ma fid-dinja kollha. Din il-kriżi hija test għall-euro tip ta' valwazzjoni ma dawk jazbu li, li jazbu li unjoni monetarja u ekonomika ma tistax taħdem fuq il-konsekwenzi ta' din il-krizi eh, mhux mux jgħidu xaġa tajba. Anzi, kieku ma kenniex loro l-effetti setaw kienu akbar. Ħafna stati membri kieku wissa kienu eh, se jiffaċċjaw ħafna volatilità fil-rati ta' kampju tagħhom u eh, setaw sofru u wkoll minn attakki spekulattivi fuq il-muniti tagħhom. Id-dejn barrani seta' kien ikbar u il-marġni ta' simulazzjoni fiskali setaw kienu inqas il-gvernijiet ġew imħeġġa minħabba xi miżuri tal-2005 biex jadmu fuq id-dejn pubbliku u fl-2008 kellna l-inqas ehm, livell ta' dejn pubbliku f'dawn l-aħħar 20 sena. L-iżvilupp tal-ECB dan saħħaħ ir-reputazzjoni solida li aħna ksibna fis-snin ta' qabel waqt il-kriżi Dawn ħadu miżuri neċessari dawn mexxew il-kooperazzjoni ma' banek ċentrali oħrajn fil-pajjiżi industrijali li sibi e kien ta' gwida waqt dan il-perjodu u għamel kontribuzzjoni xirqa sabiex dan ma jippermettix li kunem kollas finanzjarju totali. Is-sitwazzjoni ekonomika miex dik li aħna xaqna imma il-ġajiet qed juru x'inhuma l-vantaġġi ta' unjoni monetarja u ekonomika għal dawk li għadhom ma' naqdux ma' zona euro, din iż-żona qed sir għazla attrajenti għet nistajna naraw dan f'Bratislavja meta il-għajna l-Slovakkja bħala 16 membru Il-Kommissjoni Ewropea u dan il-Parlament għandhom ikomplu jaħdmu fl-imkien mal-Istati membri l-Eurogroup, il-Bank Ċentrali Ewropew u aħna għandna nkomplu naħdmu mal-komunità internazzjonali wkoll sabiex naċċertaw li l-ekonomiji tagħna jirkupraw u jerġgħu jieħdu l-iżvilupp sostenibbli. Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni u r-rapport li aħna prezentajna ftit xhur ilu dwar l-ewwel 10 snin tal lmu e rapport li ġi diskuss reċentament hawnhekk f'din l-awla u ma affarijiet li ma iktar validi mill-li kienu eh, fil-rebija ta' sena l-oħra irridu nkomplu nwessaw xi aspetti irridu nħarsu lejn il-politiki makroekonomiċi u r-riforma strutturali li jintejbu l-governanza fil-struttura u kol tal-Unjoni Monetarja u Ekonomika dawn huma importanti ħafna u rridu namlu dan fl-10 snin li ġejjin biex natertaw li kolna l-istess ammont ta' suċċess li kellna fl-ewwel 10 snin tal-euro. President, jiena nixtieq nagħlaq billi nati ġieħ lil viżjoni u l-ambizzjoni tal-missijiet fundaturi li għamlu dan, l-immaġinazzjoni tagħhom u r reżoluzzjoni tagħhom tawna munita li l-Ewropej kollha jistgħu jkunu gburin taħħa. Issa rridu inħarsu eh, dan is-saċċess il-krisi fetteħet storja ġdida fl-istorja tal-ekonomika u għalhekk l-euro jrid jaqdi rwol importanti jrid kompli jagħmel hekk għall-Ewropej kollha. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Kummissarju, grazzi għad-diskors tiegħek u għal-fatt li ehm, inti ħdimt ħafna fil-Kummissjoni u fl u għall-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Issa huwa pjaċir kbir li qed ngħaddi l-mikrofonu lill-ex-President ta' Franza u ehm, e, ex-kollega tagħna, is-sur Valerie Gis Liskard Destang. President, President eh, tal-Parlament Ewropew, Presidenti, membri onorevoli. dawk kollha li ħadmu sabiex e, waslu għat-twelit tal-Munita Ewropea u magrati li lek e, President Hansgert Pottering. U lilkom membri onorevoli tal-Parlament Ewropew għal din l-inizjattiva ta' pjaċir li jintkom ħattu sabiex tikkommemoraw l-10 anniversarju ta' twelit tal-euro. Jena naħseb li huwa aħjar li ma jkollniex wis e, ċelebrazzjoniet pal dawn ġifir ta' kommemorazzjoni imma il-kommemorazzjoni hija ġustifikata x'hija l-akbar kontribuzzjoni għall-integrazzjoni Ewropea minn e, meta e, inbeda l-elezzjonijiet permezz ta' Direct Universal Suffrage fl-1900 79. It-tri Iva kienet twila. U forsi din il-ġrajja li qed niċċelebraw illum eh, ma tkellmux dwar dawk kolla li jenuna naddu minn din it-triq eh, nishtiq immur lura rapport ta' Sur Werner, il-Prim Ministru ta' Lussemburgu, l-ex-Prim Ministru ta' Lussemburgu fl-1970, eh, Sur Werner. Imma kienet il-krizi il monetarja ta' sena wara u il-problemi fil-muniti li dawn bdew e, e, dan il-mekanizmu sakemm kellna il-muniti fissi it-triq tagħna ma kienieċ imxekla imma minħabba l-fat li l-muniti mbagħad eh, kienu eh, qabżu ħafna, eh, kellna ħafna problemi wara ħafna attentati li jinħolo is-serb monetarju il-Franza u Ġermania flimkien fl-1975 sa 80 dawn waslu għal Bremen, ġifiri fi tramuntana ta' Ġermanja u l-deċiżjoni li sistema monetarja Ewropea tiġi maħluqa u um, li l-EQ jiġi introdott dan uh, ġi qabel uh, l-euro dan l iżvilupp mexa it fit ma l-appoċ tal-kollegi tagħna fi uh, pajjiżi Benelux u fl-Italja. Wara periodu ta' kważi nistgħu ngħidu irqat, ġifier nitkellmu dwar il-perjodu ta' bejn l-1980 sa' l-1988 kien hemm mm, moviment minn Kunsil Bay u kien hemm iċ-chair sur Delo dan wasal għal firmar ta' trattat ta' Maastricht u permetti li nati ġieħ lil dawk li permettulna naddu minn din it-triq kifet inti, President, sur Schmidt, il-ħabib tiegħi u s sur Lamstein, il-governatur kien is sur Kapje qabel u appoġġa dekorazzjoni ta' Schumann, qed nitkellem dwar l-1950, nixtieq nitkellem ukoll dwar is-Sur Lamfalusi Eh, premess eh, tiegħu eh, ċevejna ħafna għarfin espert, għarfin espert li ġi minnu biss mm, għal kumitat li ġi maħluq fl-imklim sur Schmidt biex il- proċess jerġa' jinbeda mill-ġdid is-sur Delor u mbagħad ħapass ieħor u mbagħad kien hemm dawk li negozjaw u firmaw it-trattat ta' Maastricht huma mm, faslu test tajjeb ħafna, test li baqa l-istess minn dakinhar u għalek irridu nifirħu determinazzjoni tal-kanċillir Helmut Kohl u il-President François Mitterrand u il-kollegi tagħhom. U lil dawn kollha irridu ngħidu grazzi, grazzi minn qalbna. Eh, f'dan l-anniversarju qed ngħaddu minn żminijiet ta' kriżi u aħna x'nistgħu nixtiequ ngħidu li nixtiequ għall-ewro. X'inhuma eh, il xewqat tagħna l-birthday tal-ewro. L-istennijiet tan-nies eh, nqabżu mhux biss ta' dawk li eh, nifjaqsmu ma l-euro issa ma dawk li promovu l-euro fil-bidu kienem ħafna esperti fil-periodu bejn l-1995 sal-2000 f'dak iż-żmien kienem ħafna nixxettiċi dwar il-possibilità li munita ta' suċċess tiġi introdotta fl-10 snin eh, il-munita saret it-tieni munita fid-dinja smajna dan il-punt u eh, hija rispettata ħafna ġestita b'mod eh, tajjeb ħafna u bekk mm, ġejna mħarsa fi żminijiet ta' kriżi u eh, tkabbir non-inflation jista' jkun bbażat fuq din il-munita kieku ma kellniex eh, l-euro kieku kien hemm ħafna pajjiżi li setgħu kienu iktar affettwati mal tempata li setet vera tamel affarijiet għar waqt il-kriżi finanzjarja. Eh, l-lowra għamel dan ovvjament fil-limiti tiegħu. Aħna tinħarsu lejn l-lowra biex dan niforma il-bażi ġifir sabiex nerġaw eh, maslu għazminijiet ta' tkabbir minar inflazzjoni għalli bekk nal-u e, l-izbilanċi li jeżistu u rridu nafdaw u jkollna fiduċa fi dawk li qed imexxu l-Bank Ċentrali Ewropew li mill-bidu tal-kriżi u row l-arfin espert tagħhom aħna għanna natu ġieħlu l-determinazzjoni tagħhom u l-indipendenza tagħhom nishtiq ngħid xi klim biex nala id-diskors tagħna. Rridu nkunu attenti, rridu nqogħdu attenti ma rridux eh, mpoġġu dimensjoni globali fuq l-euro dimensjoni li ovvjament setejn eh, tkabbar il-vanità tagħna imma nkunu qed inżidu b'dan il-mod ir-riski il munita hija munita Ewropea u hija munita speċjali fattur għall stabilità b'dan il-kunċett ta' muniti oħrajn li jeżistu fid-dinja. Jiena ma naħsibx li għanna namlu l-publiku jistenna iktar meta nerġgħu nirrevedu ir-regolamenti dwar is-supervizjoni bankarja fiż-żona euro jidirli li aħna nistgħu nużaw artiklu 106 Eh, sotto sezzjoni ħamsa ta' trattat sa' Maastricht u nissa u kol nduru għal Bank Ċentrali Ewropew sabiex nwet u e, eh, xol neċessarju ta' manutenzjoni u sabiex namlu supervizjoni u kol tal-implementazzjoni pratika s-sanna bżon spinta qawwija irridu nieħdu mill-arfin espert u rridu nieħdu mill affas ta' teħita deċiżjonijiet li l-Unjoni Ewropea tista' tipproduċi u il- mm, pajizi li inti ċer taħħom sur Juncker li dawn se jkunu responsabli li wet u dan fil-prattika. Sur President, eh, biex nala, l-euro wa simbolu ta' integrazzjoni. Jiprovdi simbolu bħal dan għax huwa ta' suċċess u bekk għandna nirdupjaw l-isforzi tagħna sabiex nagħmlu iktar progress Ek aħna li qed inkomplu nibnu Ewropa, Ewropa li hija maquda iktar u iktar taħt id-dispożizzjonijiet tat trattat u dinja xaġa ferm eh, diffiċli li naslu għalija. Memx eh, inqas bżon ta' dizastru, bżon li jinsibu s-suċess. Is-suċess Eh, illum għandu isem l oro Grazzi ħafna, merci buku, filen dank, sinjuri. Monsieur le Président, President, nishtiq nirringrazzjak mhux biss għad-diskors tiegħek imma b'mod partikolari għal kontribuzzjoni storika tiegħek. Grazzi ħafna, President Giscard Destang. Issa nisew nadu żewġ rapporters, Emmet Chair eh, tal-Kumitat Monetarju Ekonomiku l-ewwel. Grazzi ħafna, President. L-ewro suċċess ta' viżjoni u ta' determinazzjoni politika din id-determinazzjoni u l-euro juri eh, dik li l-Europa tista' tagħmel meta kulħadd jimxi fl-istess direzzjoni u għandu eh, għan wieħed nixtieq nirringrazzja daw kollha responsabbli fisimna u eh, il-missirijiet fundaturi tagħna u l-ġenerazzjonijiet tal-futur il-Pierre Werner Kanċillier Schmidt, il-President Gistard Destang, il-Sur Delor, il-Sur Kohl, Eh, il-President eh, Mitterrand, Sur Lamfaluzi, Filip Majstat u oħrajn. Em wis eh, biex nsemmihom kollha u nixtieq ukoll natiġih lil preġessuri wkoll Sur President u l-preġessuri tagħna Sur Lanzjoplat li qed hawnhekk magħna ukoll għax l-azzjoni ta' dan il-Parlament kienet kruċjali biex naslu għall-loro mm, biex naċertaw li ma konniex biss eh, qed inħarsu lejn eh, xaġa li tista' dinbedel ħafna ma eh, kellna bżonn nikkonsidraw il-bżonnijiet ta' ċittadini ħalli dawn setgħu jadattaw għal din il-munita ġdida. U jiena naħseb li l-input tal-istituzzjoni tagħna għandna natu ġieħ lejlu. U nishtiq u kol nikomenta dwar il-fat li eh, ċelebrazzjoni għat s-seħ għawnek fl-awla eh, fl-awla tana ta' ċittadini tana. Ija monita Ewropea u hemm dawk il-gvernijiet li ma jixxuqux E, jagħtu simboli lill-Ewropa, ma jiena naħseb li e, e, l munita ġiet adottata bħala simbolu li dawn jihdu sem u jamlu parti minn. Issa għanna 16 il-membru qabel fil-bidu kellna 11 u għet nittama li se jkunu moħrajn li se jenaqdu. Mandi l-impressjoni li din il-krizi tikkaza li jenni jirġaw jazbu fuq jek għandhom ikunu ġewwa jew barra Allura din prova ta' suċċess kif kien eh, fil-passat ukoll eh, u nafu li dawn l 10 snin kienu pożittivi dawk li għadu lura issa huma lesti li eh, jitħlu u rridu namlu dan skont il-miżuri li jeżistu fit-trattati dawn il-miżuri ma nbidlux u kemm huma utli allura l-Unjoni tista' tagħmel progress fuq ehm, tessieħ u it-twessieħ għal daqstant anniversarju opportunità sabiex inħarsu lejn il-futur u l ewro bla xar snin ta' esperjenza jisserrit eh, jiftaħ eh, setturi oħrajn, oqsma oħrajn, mhux għax insejnijom, imma hemm xogħol li rrid jitkompla fuq xi oqsma. Is-Sur Juncker eh, jitkellem dwar l iżbilanċ li jeżisti huwa Tajjeb, le, mhux tajjeb waqt il kriżi finanzjarja aħna nafu li għamilna progress fl-EMU għamilna progress ukoll fi eh, u kieku ma minnix dan il-progress ma konniex nsibu ruħna fejn aħna l-lum jenħarsu lejn il-kwalità ta' infiq pubbliku l-gvernijiet għandhom eh, jitalmu jitħattu bejnietom dwar politiki ekonomiċi mhux tajjeb li l-istati membri jaddataw rati differenti meta jkollhom munita waħda u rati ta' marx li huma l-istess li l-Bank Ċentrali jfassal. Eh, dwar is-supervizjoni ta' swieq finanzjari il-President Valeri Gistard Destang tkellem dwar 1056 aħna dan eh, dinja bażi u nistgħu nimxu minn din il-bażi jiena naħseb li l-lezzjonijiet tal-kriżi eh, fara kuluna li l-Bank Ċentrali għandu jaqdi rwol dak li għandu xaqsa ma' supervizjoni inti ma jistax ikollok eh, diskrepanza bejn is-supervizjoni tas-swieq minn banda u mill-banda la supervizjoni makro prudenziali. Imma aħna pala eh, nis politiċi għanna niftakru il-bżon ta' bilanċ. Jekk li sibi għandu responsabilta mela il-bilanċ istituzzjonali irrit jinżam dim għajnejna dwar il-futur jena naqbel li marridux najdu li eh, aħna l-munita ta' dinja imma mux tajjeb li eh, domna 10 snin sabiex nibnu euro u 10 snin wara it-tranzizjoni għanna nkunu passivi eh, fuq il-palk internazjonali ma naqbilx ma dan ma li għandhom jiġu organizzati għawnek l-euro mux bis monita u għalek u importanti li nuru li għet netkalmu dwar odda ċittadini ċittadini li għet jaddu mill-lar krizi għal ħafna sminnin u għanna nuru eh, dan dan eh, nużaw dan l-ksib u għanna nuru li ċittadini eh, se jkunu rnexxilhom jaddu minn din il-kriżi taħt l-ar ċirkostanzi. Grazie ħafna Ben Langen. Grazzi ħafna, President, 10 snin tal-euro hija raġuni għal ċelebrazzjoni. U inti għat li eh, f'dawn l-10 snin l-euro sviluppat dan il-mod eċellenti. Ħafna kontribwixu għal kontribwew għal dan is-suċess, hemm ħafna xettiċi kien hemm min qari li kien kmini wis illi ma kienx mibni tajjeb l-lum nistgħu najdlu li kienet viżjoni li ħafna nies ħadmu fuqha. Il-kelima ta' qabli eh, tkellmu ta' lista ta' nies illi kontribwew għal eh, sistema ftejim tal-Banek Ċentrali biex noħolqu ir-rati eh, il-rapport ta' Delor, tlet stadi tal-introduzzjoni tal-euro, il-trattat ta' Maastricht, u il-periodu ta' transizjoni ħafna nis ħadmu fuq dan il-proġett biex jizguraw li dan ikun suċċess. Sinjuri jina nħoss li l parlamentu Sinjura Beres u kol bħala President tal-Kumitat diġa għalitu f'dan il-żmien u b'mod partikolari mill- 94 eh, wara trattata Maastricht sal-2002 fejn Mbagħad daħħalna l-muniti, kien hemm ħafna proposti u kien hemm ħafna nies li għamlu eh, azzjoni eh, pozitiva. Eh, u nixtieni ringrazzja lil Fogel u l-Platt, membri tal-Parlament li prezentaw il-Parlament għad-dinja u dan il-proġett li kien ħol-in tal-gvern li mbagħad kellu l-appoġġ tal-Parlament. Eh, u l-lum eh, taħt il-presidenza ta' Signora Beres biex ikolla l-istess rappresentazzjoni. Fit-8 ta' novembru l-Parlament adotta rapport maġġoranza kbira, suċċess kbir, fejn tkellimna fuq dawn il-problemi u wara li tkellmet is-Sinjura Beres nixtieq nkoll nżid ma' dak li qaleti l-euro hija suċċess kbir u proġett uniku politika ċentrali monetarja eh, taħt it-tmexxija tal-Bank ċentrali u f'politika deċentralizzata ta' ekonomija u finanza ir-rabta bejn iż-żewġ livelli ta' responsabilità il-patt ta' stabilità u tkabbir huwa importanti, strutturali f'ħin ta' kriżi, mingħajr il-patt mingħajr koordinazzjoni tal-budget u tal-politika finanzjarja mm, ikun hemm riski kbar eh, fil-futur illi nistgħu nevitaw billi konna patt b'saħħtu u mm, l-Unjoni kolla e, din il-kooperazzjoni e, koordinata għana noħduha bis-serjetà kif ġara fil-passat u kif intwera l esperienza L-euro waqqat l-inflazzjoni ħafna ħolqot fiduċa u stabilità e, saret it tini moneta ta' riserva e, li f'periodu li ħatma ħaseb li se possibli l-euro e, inforzaw il reformi strutturali fl-Istati membri Eh, saret program ta' fitness f'periodu ta' globalizzazzjoni għal kumpaniji u għal nazzjonijiet, l-istituzzjoni tal-Eurozone. Ħafna kellima tkellmu fuq din illum l-istituzzjoni tal-Eurozone, il-Kunsil tal-Ecofin, il-Grupp Euro u oħrajn eh, ħalqu il-prekondizjonijiet għax kienu ġa jeżistu, eh, kienu indipendenti u flimkien mal-Kummissjoni u mal-Bank Ċentrali Euro. Ewropea e, u ma jizguraw li aħna nistaw naġiċu malajru b'mod effiċenti waqt il-krizi finanzjarja. L-euro kienet meċej fil-ħolqin tal-su wahdini. Il-konklużjoni fuq dan is suċet huwa fuq dan is-suċċess huwa illi l-istat ta' integrazzjoni u paċi u prosperità huma żgurati fil-żona. Eh, però ma nistawx noħduha For granted lura Hemm ħafna idejatu uh, talbiet eh, biex ir-riski noħduhom bis-serjetà daw għandhom impatt fuq l-ekonomiji meta niġu fuq l-iżviluppi tal-pagi u tal-budgets hemm riskju kbir u ma nistgħux ninsew dan waqt li niċċelebraw Umbat hemm il-perspettiva kompletament differenti eh, tal-rati tal-imax fuq il-bonds tal-gvernijiet. Et naraw issa li din edha t-xerret għal eh, ċerti stati fl-Eurozone dawn u ma problemi u meta niġu għall spiza ma rridx ikun hemm eh, skonti kull pajjiż fil- Eh, eh, fil-Eurozone għandu jaċċetta l-kondizjonijiet kollha ta' trattat ta' Maastricht. Sinjurina nħoss li l-Euro ġiet mill-qoa tajjeb mill-ċittadini eh, ġabret fiduċa kullimkien u diġa għaddit mill-ewwel battezimu tan-nar u saret mezz ta' integrazzjoni Ewropea għal ċittadini kollha tal-Ewropa u għanna biex inkunu gburin. Grazzi Sur Langen. Issa għal gruppi, ħames minuti għal gruppi PD. Grazzi. President tal-Bank Centrali, Kommissari. Jusqu'à présent, L'Europa est... L'Europa faċar snin ġabdit saret simbolu tal-Europa u l-idea li l-Europa jistaw joħolqu moneta komuni li aħna eh, poġġejna l-premessi tagħhom ħolqot ħafna xettiċiżmu balla mill-Europa mentri daw kolla li parteċipaw, daw kolla li semmew dal-ħodu għandhom eh, nifirħulom, għanna nifirħulom u nirringrazzjawom. L-euro hija prova li l-Europa hija kapaċi eh, li nieħdu deċiżjonijiet fi żmien twil għal eh, biex dan l-anniversarju ittuna messaġġ ta' tama u bżon narfu illi reċentement kien hemm differenti fuq l-euro. Il-vantaġġ tal-monita unika għal dawk li vjaċċaw kienu ovvi, però kien hemm min qal li l-euro olla l-prezzijiet f'ħafna passijiet fejn raw illi grazzi għall-attività tal-Bank Ċentrali b'mod partikolari E daw ġew taħt il-kontroll. Kien hemm min uża l-euro biex e, biex e, namlu biex namlu rounding up tal-prezzijiet u meta niġu mbagħad biex nqabluha mal-dollaru kien hemm tħassib importanti kritika fuq l-indipendenza taħħa u kien hemm il-rati tal-emax ewlenin li għaru li kienu għol wis. Missa aħna nifmu illi l-euro huwa fattur determinanti għal biex eh, eh, l-effetti tal-krizi li ġeja mill-Stati Uniti jiġu limitati. Il-deċizjonijiet eh, kienu rilevanti u fuqtom u kulħadd li aħħom x'kien jiġri kieku l-istati membri kienu qegħdin jaġixxu waħedhom biex jiddefendu il-muniti tagħhom. Kien ikun hemm devalwazzjoni, ma kunux nistgħu nevitaw il-kriżi. U s-suċċess tal-euro jista' iħedġiġna biex inkomplu inwessaw il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika tagħna u nirrispettaw il-prinċipji tal-patt ta' stabilità kabbir. U eh, il- eccezzjonijiet eh, ma nistawx eh, nżommu, irridu jkunu temporani, irridu nżommu l-bilanċi tal-finanzi pubbliċi u dan huwa iktar importanti ħafna iktar minn qabel dawna eh, edin jgħinu il kompetitivita u tkabir u dana sej jgħinu l-Europa. Grazzi. Jean-Paul. Grazzi ħafna, Sir Jean-Paul Gozes. U issa ħames minuti għas-Sur Goebbels għal PSE. F'dan il-moment ta' inċertezza, Sur President, huwa importanti li aħna nistgħu norbtu fuq uh, munita b'saħħitha fl ewro F'din il-fażi ta' tħejjija għal għal munita waħda jiena kelli l-wol importanti fil- uh, kunsil l-ekofin u jena nista eh, nixet il-tħassib illi esprimew iċ-ċittadini tagħna f'dak iż-żmien. U għalek aħna kena nkomplu insaħħu l-kooperazzjoni ta' bejnietna ċerti stati membri rridu jagħmlu progress fuq integrazzjoni tangibli li tkun eh, tinħass mill-ċittadini kollha u dan illi mexxa il qudiem il-munita waħda naħseb dwar il-trattat ta' Schengen, il-Franza ta' Mitterrand, il-Ġermanja ta', ta Kohl inaqdu flimkien anke il- L-Svizzeri issa u koll daħlu fi zona ta' Schengen imma il renju Unit għadu barra mitran u koll kienu il dawk illi ħolmu bl-euro u għalla volja eh, kienem ħafna nies illi u koll xtaqu illi din il-ħolma issir realtà pal Jacques Delors dawk kolla li xtaqu Ewropa aħjar ma kellhom ebda biza'. Eh, ma kellhomx għal xiex jibżaw għaliex eh, l-azzjoni li ħadu l-gvernijiet jizguraw illi dan il-pass il qudiem sar it-trattat ta' Prum li eh, jipprovdi għal kampanji kontra il-kriminalità organizzata tixet għal dawn l-effetti uh, pozittivi għall-Europa. Issa hemm din il koalizjoni mhux tas-soltu. u partiti franċiżi ma jaqblux ma din l-integrazzjoni u ċertu lobbies fl-Irlanda u Repubblika Ċeka edin iddewmu eh, l-implementazzjoni ta' trattat ta' Lisbona, ġifiri aħna se jkonna zgur eh, nerġaw lura għal kooperazzjoni msaħħa ħafna qegħdin jippruvaw issa jidħlu wara lil uħ eh, ta' l-euro anke fir-Renju Unit. Eh, nies qegħdin forsi jgħidu illi għandhom joħorġu mill-iżolament tagħhom u jingħaqdu fiż-żona euro. U Wen Duisenberg eh, u Jean-Claude Trichet u dawk kollha illi eh, għamlu l-euro realtà raw illi dan din il-munita komplet tissaħħaħ f'dawn l-aħħar 10 snin il-dollaru eh, għadu importanti ħafna imma anke minħabba il-djun illi daħlu fihom l-Istati Uniti għessa hemm xi dubji dwar kemm jistaw dawn l-Istati Uniti jonoraw l-impenji illi ħadu. Spess jikunem hemm tibdil ta' malajr fil-relazzjoni bejn munita u oħra u f'dan il-moment aktar minn qatt qabel id-dinja għandha bżonn ta' stabilità u l-euro se jkollha rwol importanti eh, fil-ħolqien ta' din l-istabilità. Jacques Delors għal illi l-euro huwa lil uħ li qiegħed tiħares l-Ewropa kollha kemmi alla volja eh, għad m'hemmx biżejjed dinamiżmu fl-ekonomija Ewropea li sibi u hija responsabbli għal politika monetarja u l-Kummissjoni da hemmhekk biss biex tagħmel proposti utli dawk li għandhom rwol importanti ħafna fl-ekonomija u mal-istati membri imma dan għalissa u bħalissa mumiex qegħdin jaħdmu fl-imkien it fit il-seta li għandhom 27 stat membru eh, tista' twassal biex u mirakli imma dak li u koll jiġri fl-ekofin eh, huwa għabbis biss diskussjoni kważi informali fil-din is-sena fl-2009 fl-Ekofin nħos li eh, u ċampi anzi fl-1999 dawn waslu u qalu illi l-Unjoni Ewropea eh, u li sibbi iridu jikkooperaw iktar fl-imkien qatt ma kien se jkun hemm jekk ma jekk jkunx hemm konsultazzjoni mal-bank eh, ċentrali Ewropew mela allura eh, deċiżjonijiet għat ma, ma kienu se jkunu daqshekk deċiżjonijiet qawwija u irrispettati. Ġifiri hawnhekk għaw xejriet illi jippermettu li jkun hemm dialogu kostruttiv bejn istituzzjonijiet li huma responsabbli biex iħarsu l-interessi u d-destin komuni ta' eh, mijiet ta' miljuni ta' Ewropej u memxejn illi qed jawaqqafna milli nikkoordinaw politika ekonomika b'mod aħjar. Grazzi ħafna issa għal grupp ta' liberali Sur Klintz. President, Kommissarju, colleghi. Naħseb li hija ħasra illi għaw ftit wis kollegi f'din il-kamra l-lum għalix dan huwa avveniment storiku smajna mill-kellima li tkellmu kemm kien hemm xettiċiżmu meta iddaħħal l-euro għall-ewwel darba eh, ħafna uh, ħasbu illi din kienet se tkun xi ħaġa loġistika illi Eh, u minħabba diverġenzi illi kienem minn stat mill-istat membri differenti u dak li kien qed jiġri eh, fil-politika monetarja. Din mhux biss kienet sfida kbira ma kienet ħaġa kważi impossibbli immissa l-affarijiet inbidlu issa l-euro huwa realtà ilu realtà għal dawn l-aħħar 10 snin huwa miraklu ekonomiku jekk imorru lura għal dak li qal Sir Hashtain f'dak li jirrigwarda l-affarijiet Ewropej, jekk wieħed ma jemminx fil-mirakli, allura mhux realista. Eh, l-euro kien eh, akkużat illi wassal l-oli fil-prezzijiet u issa għanzi ġimil uħ eh, b'entuzjazmu kbir mit ċittadini Issa huwa simbolu viżibbli ta' l-Ewropa flimkien mal- mal-bandira u mal innu illi għatanna. Flimkien mal li sibiju l-ekonomija, uh, eh, dawn għaddew minn fazi paċifika u għalek ma kienx diffiċli illi ikunem politika tinħoloq titfassal politika ta' stabilita imma fl-ewwel 10 snin tal-ħajja ta' l-euro kienem rata ta' inflazzjoni ta' madwar 2%. mija u jekk wieħed iħares lejn id-Deutschmark li kien ilu eh, jeżisti għal iktar minn 50 sena eh, kien hemm rata ta' inflazzjoni ta' 3% naħseb din kienet kisba eh, importanti min-naħa ta' l-ECB. Wa biss issa illi l-euro qed juri il-valur tiegħu huwa hija munita indipendenti, effiċjenti u twassal għal azzjoni ehm, qawwija u qed tkun hija importanti wkoll anke għal Banek Ċentrali Ewropej b'mod partikolari dawk li m'għandux parti miż-żona euro. Naraw ukoll anke minn dak li eh, qed jiġri fl-Istati Uniti fej inti jista' jkollok politika għaliex għaliex min, għalix inti indipendenti għalek l-euro kien tajnuna kbira u en biex aħna infaslu eh, politiki ekonomiċi eh, differenti ħafna. L-ekonomija reali għax ħaġa li aħna se konna niġu lura għalija għaliex aħna nafu x'inhuma l-perikli li jekk aħna eh, noħolqu iktar distorzjoni fil-kompetizzjoni u mbagħad il-kisbiet illi għamilna għandna mnejn nitilfuhom fiċ ċirkostanzi li qegħdin ngħixu fihom bħalissa għalhekk importanti li l-patt ta' stabilità jibqa' sħiħ u rridu nippruvaw illi dan naraw illi jibqa' validu anke fil-ġejjieni hemm bżonn li jkun hemm l-istrutturi l-riformi strutturali meħtieġa dan dejjem tal-bitum eh, kemm il-Kummissjoni kif ukoll l-ECB u hemm bżonn li anke l-Istati membri jaħdu jaħdmu f'din id-direzzjoni. L-ECB se jkollha eh, xogħol ieħor ġdid x'tagħmel hemm bżonn ta' awtorità ta' supervizjoni fuq livell Ewropew u hawnhekk tidħol jidħol il-Bank Ċentrali Ewropew. Dan diġà semma' dan l-aħħar. Hemm bżonn ta' Awtorità Ewropea ta' Supervizjoni. Din hija xi ħaġa li hemm bżonn illi issir realtà. Irridu niżguraw ukoll illi ż-żona euro tista' titkellem issemma leħena jkun leħen wieħed u li taħdem flimkien ma' l-OECD u l-IMF imma hemm bżonn ukoll illi jkun hemm politika eh, fiskali li tkun komuni U din mhix ħaġa żgħira aħna bżonn li niffaċċaw dawn l-isfidi l-kbar li għandna qudiemna. Hemm ukoll il- problema tal-bidla demografika, il-qat li qiegħed jiżdied, problemi strutturali u kompetizzjoni, globalizzazzjoni, aħna nistgħu nelbu dawn id-diffikultajiet biss jekk ikonna politika ekonomika illi tkun uh, iktar marbuta ma' dak li qed jagħmlu l-istati membri imma rridu jittieħdu passi oħrajn ukoll Grazzi ħafna Sur Clint. u sal-grupp ta' l-UEN, eh, Signora Muscardini. Grazzi ħafna, Sir President, wara 10 snin. Eh, l-euro għandu rwol importanti. Din danwa din munita ta' referenza tigarantixxi stabilità u twassal ukoll għall-integrazzjoni ta' l-ekonomiji tal-pajizi ta' zona euro minkejja ċertu diffikultajiet meta daħal l-euro li nħolqu ċertu problemi għal ċittadini tagħna issa qegħdin naraw li hemm eh, livell iktar stabbli ta', ta prezzijiet għal prodotti u servizzi. Din hija eh, juri illi dawk illi emnu f'dan l-euro illi kellhom raġun. Wissa din l-unità din l-unjoni monetarja hija xi ħaġa illi aħna rridu nkomplu naħdmu fuqha. sistema li tirrifletti il-ħeffa li bija eh, seħħet il-globalizzazzjoni il-kummerċ u il-moviment tal-flus minn naħa tal-frontieri għall-oħra u l-euro ħarisna minn l-akbar krizi finanzjarja illi eh, qed naraw li qiegħda tiġri madwarna u Eh, nitna iktar mill-li kien mistenni fl-1992 issa peress li Slovakkja li eh, eh, daħlet fil żona euro bħala 16 il-membru il-Bank Ċentrali Ewropew kellu rwol importanti ħafna biex jiffaċċa u jilqa kontra il-problemi illi qed tiffaċċa l-ekonomija tagħna. ma jistax ikonna politika finanzjarja jekk ma jkollix fidejna wkoll ir-ridni tal-politika ekonomika imma issa permezz tal-koordinazzjoni, koordinazzjoni bejn il-pajjiżi il eh, taż-żona euro, din qed issir realtà, però din żgur mhix xi ħaġa faċli imma dawk illi huma responsabbli għall ekonomija nazzjonali tagħna jridu jaħdmu flimkien mal-Bank Ċentrali Ewropew inkella se jinħolqu problemi oħrajn mhux biss fir-rigward tal-kriżi li għaddej minna bħalissa imma ukoll sfidi illi se jkollna fil-ġejjieni. Sfidi Eh, illi se jiġu minħabba żviluppi eh, li jsiru madwar id-dinja. L-Ewropa setat tiffaċċa dawn il-bidliet minħabba l-esistenza tal-Euro u l-Bank Ċentrali Ewropew huwa hija waħda mill-istituzzjonijiet ewlenin għal din eh, l-Unjoni Politika tagħna il-kriżi ta' dan l-aħħar fil-qasam tal-enerġija u rrid illi politika komuni fejn aħna naqsmu flimkien għanijiet eh, strateġiċi hija xi ħaġa li hemm bżonna ma nistax ngħaddu mingħajra jider bċar illi l-euro għandu rwol dejjem iktar importanti f'dan kollu. Grazzi ħafna u issa s-Sinjura pjezz għal 3 minuti għal grupp tal-ħodor. Sinjuri, signora, signori President, Sur Kommissarju, rrit infakkar illi fl-1992 meta il-Franċiżi votaw, kienu se votaw fuq it-Trattat ta' Maastricht, intervjena Jacques Delors, kien għalinna ivvotaw favur l-euro għalix mbagħad tinħolo Ewropa politika inkella jekk ma għax jekk ma jkunx hemm uh, din ir-realtà allura mela ċ-ċittadini qatt mi se tsir realtà. U din hija il-problema illi għandna qudiemna llum fil-fatt. Għaliex aħna ma konniex favur l-euro f'dak iż-żmien għal żewġ raġunijiet il-kriterji ta' Maastricht kienu se kaxkru lill-Europa f'politika proċiklika. Umbat il-mod kif il-politika monetarja kienet iddaħlet u kol fil-politika ekonomika permezz trattat ta' Maastricht. Illum irrit ngħid b'mod ċar illi għalla volja minix għadni minix konvint mit-trattat ta' Maastricht bħal dawk kollha tal-grupp tiegħi pjuttost joġbuni li sviluppi illi seħħu fil-qassam tal-politika ekonomika u monetarja kien hemm tliet bidliet ewlenin l-ewwel net l-istabilità tal-prezzijiet li ġiet maqbula fuq eh, ftit inqas imma qrib ta' 2%. Forsi dan kien meqjus bħala għan eh, mhux daqshekk importanti imma minħabba t-teddida tal-inflazzjoni. u eh, dawk il xtaqu li naqsu il rati tal-VAT dan il-livell ta' 2 fil-mija ħatmat għandu dubji fuq u kieku ma kenniex dan it-2 fil-mija aħna kieku ikonna rata ta', ta interessi illi tkun olja wis fir-realtà. It-tieni net il-patt ta' tkabbir u stabilità illi jippermettilna illi ikollna politiki li huma counter-cyclical. U il-tielet bidla ja dan id-dialogu bejn is-sur Trisce u s-sur Almunja, s-sur Juncker u s-sur Barroso. u fil-fatt dan immur kontra il trattat ta' Maastricht jiena nqis illi l-kooperazzjoni bejn is-Sur Trisce u s-Sur Almunja bħala xi ħaġa illi eh, tista' titqabbel ma' dikta bejn is-Sur Polsen u Benanki dan permezz ta' dan aħna qegħdin nippruvaw nimplementaw l-elementi pożittivi ta' trattat ta' Maastricht Jena eh, aħna nħossu illi il rata fissata għall-Ewropa m'għandix tkun eh, bħala konsegwenza ta' dak li tagħmel li sibi ma tirrifletti iktar il-ħtiġiet tal-politika industrijali. Rridu nsibu mezz kif naħdmuh dan. Mhux biss il-rata li t-għarrib lejn it-tnejn fil-mija tal-Bank Ċentrali Ewropew ma rridu narawx qed jiġri taħt Lisbona u eh, f'Gothenburg. u kif intqal diġa hemm bżonn ta' supervizjoni fuq livell Ewropew u l-Bank Ċentrali Ewropew huwa f'pożizzjoni illi jagħmel dan. Um, grazzi ħajkolli nala din id-diskussjoni għalix daqs ħajkonna nilqgħu il-President tal-Latvja ġifiri skużawni jekk min nħallikom taqbżu il-ħin li ġie allokat lilkom għanna tlet kellima l-ewwel is-Sinjura Figueredo għal żewġ minuti grazzi ħafna President hija ħasra li ma nistgħux nużaw dan il-mument biex nirriflettu xi nistgħu nagħmlu fil-rigward ta' politika neoliberali. Iż-żieda ta' innuqqas ta' ugwarjanza, iż-żieda fil-qatt, eh, Mux aċċettabli il nżommu din l-idea l bħal istabilità tal-prezzijiet Per eżempju, u l-pat ta' stabilta sabiex dejjem aktar aħna qegħdin nispiċċaw naraw li l-istat ijat eh, jidbijat mill-funzjonijiet fundamentali tiegħu u minflok jinsisti fuq l-ekim sejħa moderazzjoni tal-salarji dan ifisser li nwafqu iż-żieda anzi ikun hemm tnaqqis fil-verità tas-salarji dina għadin narawa ħafna tiġri fil-Portugal, ma nistawx naqblu ma din l-autonomija falsa minnaħa tal-Bank ċentrali illi wassal id-deċiżjonijiet ta' eh, rati tal-interessi mnaqsa li affettwaw lil dawk il-pajjiżi li huma l-inqas sviluppati u dan jkompli jżid u jkabbar is-sitwazzjoni ħażina ta' dawk l-ekonomiji vulnerabbli. Din il-politika li qiegħda eh, ħaddem il-Bank Ċentrali spiċċat illi kienet imminat l-ekonomija Ewropea. U dejjem jitnaqsu rati ta' interessi aħna naraw li dina qed taffaċċa mod partikolari lil dawk li huma irtirati, il-pensjonanti dawk li huma iktar dajfa vulnerabbli fis-soċjetà hekk kif il-profitti tal-kumpaniji qegħdin dejjem jiżdiedu u jikbru. Hekk kif din is-sitwazzjoni tevolvi qegħdin naraw iktar privatizzazzjoni tal-profitti. U dana jolqot b'mod ħażin il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju u l setturi l-iktar dajfa tas soċjetà b'mod partikolari dawk in-nies li qegħdin qiegħda li jispiċċaw jieklu il loqon tal-ħobs li ħallu s-sinjuri. Il-banek Zidu il-marġni ta' profitti tagħhom eh, irdupjaw il-profit taħħom minn dubdiet il krizi ekonomika. Irridu irridu innifqu minn dik il-tibta, ta' nwafqu din il-tibta politika neoliberali U aħna jidrina li huwa neċessarju wkoll jkun hemm żieda fil-budget komunitarju u jkun hemm eh, il-ġid jitqassab b'mod ugwali ħalli mbagħad tassew nkunu nistgħu nitkellmu fuq koezjoni soċjali u ekonomika, mux ninsistu li nimplementaw l-istess politika illi għadin ikomplu iżidu l-inugwaljanza fis soċjetajiet tagħna u ikabru id-diviżjoni bejn dawk il-pajjiżi li qegħdin fiż-żena euro. Għalhekk aħna qegħdin ninsistu li jkun hemm iktar appoġġ għal kumpaniji żgħar ta' daqs medju sabiex intejbu il-purchasing power tal-familji kun jistaw aktar, jippermettu aktar, mux biz dawk l-iktar fqar, ki dawk sa li għadin fil-level medju biex naqsu il-fqar fil-Europa. Grazzi. Naf kollegi li tridu issegwu il-ħin 3 minuti s-sur Ferreġ. Signori, illum l-10 birthday tal-Europa. Gawdu ħax l-21 mintom taraw. Għonek għat ifakkarni fi żminijiet sovjetiċi tiftakru il-pjanijiet ta' ħames snin kienu jgħidu kuħat li huwa suċċess laqas biss qabel bdew u ħsat tajjeb u produzzjoni tajba u kollox jisu brillanti. Ek l llum fekket niftakar, illum kulħadd qed jgħid għandna ħafna burokratiċi hawnhekk u kulħadd qed jgħidilna x'suċċess kien. Skużawni, imma qegħdin tgħixu fl-isħab. Lulju li għadda l-ECB olla ir-rati tal-interessi propju meta s-swieq kienu qegħdin fi kriżi u r-rati kienu qegħdin jitnaqsu madwar id-dinja kollha ovvjament da ma jissorprendinix għax li l-ewro x'inhi l-ewro hija dwar klassi politika illi timponi li l-anfissa fuq in-nies Ewropew. Żewġ pajjiżi biss kellhom referendum referendum fuq l euro Danimarka u l-Iżvezja, li huma qalu le. Dik il-kelma żgħira le illi kulħadd jipprova u id-naħalija. Spanja għandha problemi ekonomiċi. L-Italja, kif qalu l-ekonomisti ġermaniżi, qatt ma kellha tingħaqad mal-euro eluf ta' zaza għedin fit toro f'dimostrazzjoni u jiprotestaw jgħidu li pajizom għandhom jt jagħmel xi ħaġa, il-gvern irid jinaqqas ir-rat jagħmel devalwazzjoni, imma le il-gvern qiegħed fl-istrejt jacket tal-ewro ma jista' jagħmel xejn laqqas elezzjoni fil-Greċja ma tista' tbiddel xejn u meta n-nies issa ma baqalhomx il-possibilità li permezz ta' elezzjoni u l-vot tagħhom jiddeterminaw il-futur, l-unika alternattiva li jibqa' hija il-vjolenza. Intom li għamiltu bl-euro huwa li għalaqtu lin-nies fil-ħabs ekonomiku illi minnu biex toħroġ trid ikollok kuraġġ kbir, tikollok tmexxija tajba, jew inkella kriżi enormi ekonomika, tistaw titqobija, tistaw titbujan li tamlu li tridu. Imma l-Europa li mhix qiegħda fiż-żona euro, irnexxilna tnaqqas ir-rati ta' interessi, irnexxilha tagħmel dak li hemm bżonn. Imma tajtu intom illi fil-swieq tal-bonds dal-għodu il-bonds eh, gregi għadin 233 eh, punt iktar minn dawk tal-Ġermanja tal fiż-żona euro. Ejdu li tridu tistaw eh, taħbu raskom fil-ramel, tinjoraw kollox imma l-qoddim. Intom tistaw tinjoraw s-swiq, imma s-swiq musta jinjoraw lilkom, grazzi. Enfin, dernier orateur. L-axar kellim f'dan id-dibattitu li sen nisimaw jitkellem fis-silenzju jekk ġobkom, sinjuri, Sur Helme, 3 minuti. Mr. President. President. Daw l-aħħar 200 sena kien hemm mill-inqas nofs tużana tentattivi biex nagħmlu dawn it-tip ta' mekkaniżmi ekonomiċi u ta' interessi kollha fallew, kollha ħallew u għamlu dannu u l-istess ħaġa ħatamel l-ewro l-izbilanċ li kienu għadin ħabru l-għawru xattiċi għadin jidru issa l-esperienza ta' Spanja jisa bħal dak il-barri fil-korrida l-ewel e, kun jar mis-saxħa imma fl-axħar miskin jispiċċa imdemmi fuq ir-ramel. Il-Greċja l-istess ħafna qatt minħabba euro li għandha overvalue iktar minn 200 basis points fis-suq. Aħna fir-Ranjunit Emisna nirringrazzjaw l-alla li zammejna il-munita tagħna maħnix parti miż-żona euro. Għalek happy birthday euro. Merci pour vos bons vœux. Grazzi ħafna għal xewqat sbieħ u tal-li tkellimt fil-qosor. Issa naddu għal votazzjoni.